Il-punt li miss, il-rapport mill-Missur Xafrovski u Gualtieri fil-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew għall-elezzjoni tal-2014. L-ewwel kelliem ir-rapporter is-Sur Zakowski. Sinjuri, ma kienet xi ħaġa faċli biex noħroġ dan ir-rapport. Speċjalment għal dawk l-istati membri żgħar u medji li jiġu influenzati mill-proposti li għandna nek fuq il-mejda. Di għadha mill okkażjonijiet li l-Parlament għandu dritt tal-inizjattiva u naħseb li ktar importanti huwa li ma nistgħux naħarbu minn din ir-responsabilità. Jiena ħdimt ma' Roberto biex insibu soluzzjoni prammatika. X'inhuma l-għażliet li għandna? nitolbu aktar siġijiet, naħseb din tkun sinjal ħażin fil-kriżi tal-lum. U nistgħu naħsbu forsi eh, nistgħu ta' dinna minn rasa nitolbu aktar siġijiet fil-Parlament, ma id din lejja l-aħjar soluzzjoni. L-għażla l-oħra u għalli kolna eh, tibdila fis-sistema. Jekk irid ikollna progressjoni mill-iżgħar sa l-ikbar stat membru, ġifiri l-iktar ma jkunem, iktar ma stat membru, membru jkun kbir, iktar jkunem ċittadini u, rappreżentanti? rappresentanti. Mela lura forsi xi wħud ħaj jispiċċaw jkollhom aktar siġijiet u min ħaj jitlef ukoll. Iżda ma nafx jekk hemm soluzzjoni li tista' tintlaqa minn kunsill u minn parlament. Ma naħsibx li l-ebda stat għandu jitlef iktar minn siġġu wieħed u li jirbaħ aktar siġġijiet. Tibdila bħal din tista' ssir meta nħarsu lejn ir-reviżjoni. Għaliex aħna għandna bżonn ikollna bilanċ bejn dak li jiġi fil-Parlament u dak li jiġi fil-Kunsill. L-idea tiegħi li jkollna soluzzjoni radikali flimkien ma riformi istituzzjonali oħra, speċjalment pereżempju l-votazzjoni fil-Kunsill. Palissa Mijiex fid-diskussjoni, iżda ħanerġa' nitkellmu fuq din il-kwistjoni fil-futur u li jkollna forsi sistema li tmur l-in minn li qed nagħmlu issa. Rigward is-siġijiet, qed irid nitkellmu fuq il-proporzjonalità, iżda dejjem għandna din id-dilemma kemm ħankunu proporzjonali fis-sistema. Ħaresna lejn l-iżvilupp storiku fejn kien hemm it-tnaqqis ta' siġġijiet minħabba l-iżvantaġġi. Punta referenza tagħna kienet lejn eh, rapport għaliex ġie votat ehm, fil-leġislatura fil-leġislatura li għaddiet hawnhekk. U għalhekk kien hemm bżonn ta' rappreżentazzjoni u id-demografija għalhekk proponin dak li proponina. Fis-sistema tagħna li stati membri żgħar u medji huma rappreżentati. Imma fuq livell kostituzzjonali mda ma jagħmilx sens. Naf li xuħut minnkom preżentaw xi emendi imma aħna bħala rapporters ma nistgħux naċċettaw dawn l-emendi għaliex irridu nħarsu lejn il-prinċipji tar-rapporti tagħna. Għalhekk jiri naħseb irdu nħares lejn il-vot li għandna fil-Kumitat Kostituzzjonali biex il-proposta timxi l dim fil-Kunsill għandna bżonn maġġoranza kbira hawnhekk li tgħin ir-rapport tagħna. Bekk nafli għal xi se tkun diffiċli. Nispera li tilqgħu il-kompromess tagħna mux għalix, għax dan huwa l-aħjar eh, kompromess biss, imma għaliex m'hemmx soluzzjoni oħra viżibbli li għandna bħalissa. Grazzi ħafna tal-appoġġ ta' u nittama illi nistgħu nirranġaw din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, Sul Gualtieri. Grazie President. Grazie President. Kollega, Traskowski għal sew diġa kif lantana kien dak illi eh, nwettqu kompitu sew fraġli delikat illi tana trattat u eh, huwa meħtieġ minħabba illi il-Kroazja ser tidħol fl-Unjoni u kien hemm il-limitu ta' 751 membri fl-aħħar tal-leġislatura u dan ridna nagħmluh b'mod serju b'mod responsabbli. Ressaqna proposta illi għam sejsa fuq il-prinċipju ta' proporzjonalità degressiva illi jastabilita fit-trattat u bl-istess waqt eh, dan isir b'mod pragmatiku realistiku. Il-proposta hija bażata fuq żewġ punti żewġ affarijiet l-ewwel net, eh, l-ewwel proposta tipprova daħal il-tlet prinċipji eh, li ġew votati hawnhekk ġifieri bażati fuq ir-rapport Severin Lamasur. Masur fej pajjiż kbir irid jirrappreżenta aktar ċittadini meta mqabbel ma' pajjiż żgħir huwa importanti li konna tielet prinċipju wkoll il-limiti massimi u minimi ta' 96 siġġu u 6 siġġu dawn il-limiti nużawhom. Irrid konna distribuzzjoni ta' siġijiet u aħna naħsbu illi f'dan il-waqt mhijiex waħda realistika u xierqa. It-tieni pass Tini punt, illi ġi minn kumpens politiku kif għal rafal għabbażi tal-prinċipju doppju fejn ħadd ma jigwadanja siġġu imma ħadd ma jitlef aktar minn siġġu wieħed. Riżultat li naħseb li huwa bilanċat u sostenibli b'mod politiku kif int wera wara kollox mill-bil mifrux illi sabed din il-proposta fil-Komitat Afko. U aħna nittamaw illi dan il-bil jinstab għada wkoll fil-vot tagħna illi ser nieħdu. Ma jfessiex li din hija proposta perfetta. Iżda naħseb li din nistgħu ngħidu illi hija l-inqas imperfetta fost is-soluzzjonijiet kollha. Il-vot ta' għada wkoll ser jgħid jekk l-aħħar siġu ser ċedih l-Iżvezja bħal proposta oriġinali unkella l-Awstrija kif stabilit il-kumita stabilix għal-kumita tafko. Jiena naf li il-problema hija delikata żewġ pajjiżi illi xorta waħda fl-2014 ser jeleġġu deputat aktar meta mqabbel mal-2009 l-inqas deputat aktar. Irridu nitolbu sagrifiċċju lill-Svezja ma jekk insegwu l-ewwel pass jista' jkun illi affarijiet ikunu bil-kontra. Jiena għandi għal-qalbi l-proposta oriġinali imma xorta waħda nixtieq ngħid illi dak tiddeċidix tiddeċidi l-kamra għada il-koerenza u s-sol u l- kemm b'saħħitha il-proposta importanti li din ma tiġix affettwata, importanti li l-Kunsilli adotta l-proposta tal-Parlament mingħajr ma jdaħħal emendi, emendi li jistgħu jiskattaw mekkaniżmu ta' vitos. Jiena nixtieq ngħid li l-approċċ tar rapporters huwa dak illi ma jagħtux il-kunsens tagħhom ma' soluzzjonijiet li huma differenti minn dak illi ser nivutaw dwar għada. Fl-aħħar nixtieq nisaq dwar l-importanza tal elementi ħor importanti fir-rapport. Ġifieri l-impen tal-Parlament irri jipproponi mekanizmu ta' kif jiġu motija eh, siġijiet li segwi trattati u jindirizza wkoll il-kwistjoni ta' sistema ta' vot fil-Kunsill u jiftaħ mill-ġdid il-kwistjoni tal-introduzzjoni tal-lista transnazzjonali u ma' żewġ punti ewlenin illi jridu nindirizzawhom bl-aktar mod ċira u m'għandniex ninsewhom għaliex nittamaw illi jkollna leġislatura kostitwenti għad-demokrazija fl-Ewropa. Aħna naħsbu li dan ir-rapport u soluzzjonijiet li jipproponi huma ta' kontribut għal f'din id-direzzjoni għal daqstant nitolbu lid deputati kollha sabiex għada jappoġġaw dan ir-rapport u dan jagħmluh eh, persważjoni. Is-Sur Każini. Grazzi President, jiena l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja liż żewġ rapporters illi kellhom ħidma diffiċli u twila. Iżda nixtieq nitkellem b'mod aktar ġenerali, mod aktar mifrux. Aħna badna din il-modija, din it-triq dan il-pass u f'din it-triq l-Ewropa għandha tliet għanijiet tħares il-prinċipju demokratiku tibni unjoni eh, sakemm ikun hemm l-Inklużjoni Federali u wkoll li eh, tinkludi l-Istati Federali u l-Ewropa ġeografika. It-taqsira mhix daqshekk faċli b'mod partikolari prinċipju demokratiku jgħid illi l piss eh, ta' deċiżjoni ta' kull ċittadin ikun l-istess, ġifieri kull deputat jirrappreżenta l-istess numru ta' eletturi iżda dan ifisser li jebu għal kollox l-istati żżar u jkun hemm dominju fidejn l-istati l-kbar u bekk it-trattat ta' Lisbona jitkellem dwar il-proporzjonalità degressiva il il-Kumitat għafko interpretat f'dan is-sens. Jiġifieri fl-ebda każ il-popolazzjoni ta' stat eh, m'għandniex naqilbu ta' taħt fuq u il-SGiet għandhom ikunu b'mod proporzjonali f'dan rigward. Is-soluzzjoni pragmatika illi l-lum qed inresqu eh, titlob sakrifiċju minimu u vantaġġi minimi għall-istati li jridu jissakrifikaw rappreżentanza tagħhom minħabba tħul tal-Kroazja. Fil-Kumitat AFKO kien hemm tentattiv twil illi nsibu formuli matematiċi illi nistgħu nużawhom fil-ġejjien jekk ikonna tħul ta' pajjiżi ġodda iżda l-issa ma sibna l-ebda soluzzjoni awtomatika bekk Qegħdin nitolbu kontribut sabiex inkomplu f'din il-modija lejn l-integrazzjoni Ewropea stati li jitilfu siġu imma nittamaw illi inkomplu nindirizzaw dawn il-punt sabiex ikonna svolta fil-ġejjeni. Nittamaw illi eh, għada l-vot jgħaddi u permezz ta' riforma ta' trattati jista' jkun illi għada pitada nkunu nistaw neżaminaw Eh, Mod aktar mifrux l-affarijiet. Għal din ir-raġuna jiena naħseb illi għandna nirrifjutaw l-emendi kollha anke jekk aħna nistgħu forsi nifhmuhom u bekk għandna napprovaw it-test illi ġim ressaq mill-Kumitat Afko. Grazzi Sulajnen. Ja, im Namen der SD-Fraktion danke ich den Berichterstattern für ihren Vorschlag. Äh, Nixtieq nirringrazzja fisem l-SND tal-proposta li resqu. il-proposta li għanna nasib ħat il maġġoranza fil plenari għada. Għanna bżon ta' riforma il-kol nifmu din l-istruttura timxi meta kienet għada il-parlament kien għadu biss entità ta' parir. Urdu nħarsu nel-pajiz il gbar u zzar, issa issa aħna entità leġislattiva. U allura l-approċċ irid jinbidel L-approċ irrid ikun rappreżentattiv u leġittimu u anka nirrappreżentaw iċ-ċittadini hawnhekk. Rridu nħarsu l-approċ pragmatiku, ħadd ma ħajjirbaħ jew jitlef iktar minn siġu siġġu wieħed u naħseb eh, dan huwa approċ tajjeb anka għal kollegi ġodda mill-Kroazja. Aħna kuntenti b'dan il-proposta li forsi l-Iżvezja u l-Awstrija li ma tantx ixtiequ jitilfu siġu. Imma aħna qegħdin eh, nittamaw li sal-elezzjoni li jmiss ħanerġgħu nħarsu lejn il-Parlament u għandna bżonn approċċ ta' bilanċ. U jkollna bilanċ bejn iż-żewġ pilastri fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li jkollna listi Ewropej bħalissa għandna soluzzjoni għalissa biss, mhijiex waħda ta' medda twila ta' żmien. Grazzi ħafna lir-rapporter. <coughs> Sur President, il-Parlament kellu problema bejn l-istati membri speċjalment anka fl-IGC. Illum, grazzi għat trattat ta' Lisbona, il-Parlament jett jagħmel il-ħidma eh, l-iktar diffiċli huwa stess ir-rapporters provaw ikunu prammatiċi, imma ovvjament li tkun prammatiku mhix ma tfissirx li tkun perfett. Il-kumitat għamel aġġustament tajjeb tal-proposta tagħhom favur l-Iżvezja illi se jnaqsu il-numru fejn imorru kontra il-dritta proporzjonalità. Nispera dan jimbdel anka fil-plenarja. Din l-esperjenza saħħaħ anka l-argument li nipprovaw insibu ftehim jew xi formula matematika li tista' tiġi applikata qabel elezzjoni b'mod ehm, trasparenti. Naħseb li din il-formula żgur se tkun parti mill-kompromess ta' Cambridge. Kif ingħatat lil afkow sentejn ilu. Ir-rapport poġi din il-kwistjoni fuq l-agenda tal-konvenzjoni li qed nistennew li tibda fir-rebija tal-2015. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni importanti tal-listi transnazzjonali. Naħseb li kun hemm diskussjoni ta' siġijiet fil-Parlament għandha tkun diskussa u jkun hemm reviżjoni tal-votazzjoni fil skont il-votazzjoni li ssir fil-Kunsill biex bekk nilħu sistema ġusta li tkun eh, adekwata għal Parlament Demokratiku fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Sur Hefner u Sur Fox. Grazzi ħafna. Ikolli ngħid illina ma tantx nemnek fejn titkellem fuq dawn il-prinċipji u li l-Awstrija titlef siġġu. Naħseb inti taħseb minnaħa eh, politika Iżvezja għandha erba siġijiet fil-Partit Liberali, l iżvezja u m'għandha xejn fil-grupp. Ikolli ngħid li jiena ma nemmnekx. U naħseb li ma nistax insib soluzzjonijiet jew spjegazzjonijiet aħjar la minn għandek u lanqas mir-rapporters. Jiena ma naqbilx Qabel ma nadu għoddim, Sur Lightfried, il-Sinjora do kemm naqat ma dan il-grupp. Is-Sinjura Ford l-ewwel. Sur Daf, jiena persuna matematika, nħu pjaċir nisma b'tiġibiet matematiċi, tixtieq tispjegalna taħt il-proposta tiegħek li l renjoni tandin as MEPs mill-Ġermanja? L-ewwel ħaġa jiena ma naqbilx. U jiddispjaċini dawn l-akkużi li jiena partiġan. Dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nkunu kostituzzjonali fil-weda li qed nagħmlu. Nkunu kemm jista' jkun prammatiċi. li mhijiex matematika. Nispera li nilħu dan fil-futur. Nista forsi nurri differenza eh, fil-popolazzjoni bejn l-Svezja u l-Ungerija. U d-differenza ta' 475.000 persuna. Aħna ma naħsbux illi dan din differenza żgħira fil-popolazzjoni ikun jistħoq ila żewġ MEPs. Id-differenza bejn l-Awstrija u l-Iżvezja hija ta' miljun ruħ. U għalhekk hija xi ħaġa iktar kredibbli u iktar ġusta li ikolna din id-differenza. Jiena m'iniex responsabbli għal tkabbir tal-popolazzjoni fl-Iżvezja jew jew fl-Awstrija jew kull post ieħor, sempliċement qed nitlob biex tħarsu lejn il-figuri u għal pożizzjoni tar-Renju Unit bħalissa aħna maħniex qed nipproponu zida jew tnaqqis tal-membri tagħna. Madankollu jekk naqblu fuq xi formula matematika tista' tara illi Franza, Renju Unit u Spanja se jikbru fin-numru tal-membri parlamentari. Grazzi. Is-Sur Hefner. Grazzi ħafna President, kollegi. Din l-akkuża għal membru tal-Kumitat li mxew fuq motivi personali unka mal dak li ah, mxew miegħu l-Kumitat. Naħseb qed jidher biċ-ċar illi għandna inbidlu l-atteġġament tagħna din il-kwistjoni. Malnex nitkellmu dawn is-siġijiet kull darba, kull darba li jenaqat pajjiż ġdid fl-Unjoni Ewropea. Irridu naħsbu fuq metodu ġdid, xi ħaġa sostenibbli li toħroġ demokrazija. Irridu nħarsu lejn il-popolazzjoni, id-daqs tal-istati membri, X'ma jkollniex dubji. Naħseb dan il-proposta għandu jkun ta' emenda ta' kompromess. U nistgħu nimxu miegħu fil-kumitat. Jekk ħanimxu miegħu allura din tkun l-aħħar darba li ħanipruvaw li nilħu din l-isfida biex u siġiet minnaħa l-oħra. Nixtieq nirringrazzja lil Roberta u Roberto u l-Rafal li għamlu xogħol eċċellenti hawnhekk. Iżda fil-Parlament u fil-Kunsil m'għandniex nidħlu uh, f'argumenti rigward kif qed naqsmu s-siġijiet. Naħseb l-importanza hawnhekk hija demokrazija. Kif ħan ikkalkulaw is-siġijiet, in-numru ta' siġijiet manna jkonna ebda dubju illi l-popolazzjoni hija rappreżentata b'mod demokratiku. Din nispera tkun l-aħħar darba li nagħmlu dan, id-darba li jmiss se jkollna proċedura ċara ta' kif ta' kif biex nkunu kemm jista' jkun ġusti u eh, ġusti u proporzjonati. Grazzi. Għajmet blue card, zgulli mandek xoġġezzjoni, jek joġbuk. Sur Hefner, inti użajt il-terminu unanimità tal-kumitat, għallin qas darbiet użajtu dan il-terminu. Inti taħseb illi, illi l-unanimità ta' kumitat minna nifisa tiggarantixxi l-erf u l-validità ta' dak li vvota dwaru l-Kumitat. Iva, kollega, mistoqsija interessanti, għalix ek ġara, infatti meta ġejna biex nivvotaw, kienem ħafna emendi differenti. U ħafna mill-emendi kienem il-rol eh, tal-interess nazjonali, kienem vot Il-liġi 11 baxra kien ras imbras imma fl-aħħar kien hemm vot unanimu dwar l-aħħar riżultat, l-aħħar rapport. Jiena naħseb din hija d-demokrazija. Hekk nixtieq illi jintiġi hekk ukoll eh, matul il-vot ta' għada. Fil-parlament nistaw nejdu illi eh, kullħat għandu fema differenti mid bnidem mitfema imma għanna kompitu wieħed. L-iktar meta nitkellmu dwar regoli ta' elezzjoni irridu nsawru regoli ċara illi kullħat ikun jista' jsegwihom forsi ikun aħjar illi inti ma tajjaċ u ma tinterrompix l-oħrajn meta eh, l-ħattuħar jitkellem. Hemm regoli demokratiċi u għandna nsegwhom u anke fil-plenarja għanna nsegwhom. Onorevoli Agnew. President, dan il-rapport ġim, hej, sabiex iwieġa pal li jitnaqas il-daqs tal-Parlament Ewropew li ser jizdiet għal 766 membri meta tissieħeb il-Kroazja fl-Ulju. Il-rapporters jaħsbu li sabiex din il-leġislazzjoni dim il konsillu minn din il-Kamra l-ebda pajjiż apparti il-Ġermanja mandu jitlef aktar minn siġu wieħed. Il-rapporters jgħidu li din hija soluzzjoni pragmatika u għandhom raġun. Iżda mi soluzzjoni ideali. Iżda jina naċċetta li hija l-aktar soluzzjoni prattika. L-iktar meta naraw kemm ma tantx għandna ħin sabiex aħna eh, nwettqu xogħol fil-ħin għall elezzjonijiet li mis 2014. F'dinja dejja li nixtieq nara formula fejn il-numru ta' MEP salokati għal kull stat ikun iktar rib il-popolazzjoni ta' dak l-istat jena ma naċċetta li dan huwa dibattitu li għanna namluħ dar boħra. Il-grupp tiegħi sejjer, il-grupp tiegħi sejjer jaċċetta il-konklużjonijiet ta' rapporter imma hemm xi membri illi mhumiex daqshekk sodisfatti, mhumiex daqshekk kuntenti bir-rapport. Grazzi, Suregni. Minkejja li Renjonit Unit ma jidirx illi ser titlef xi siġijiet, din il-proposta għandna nikkundannawa. Jista' jkun hemm xi eżempji aħjar ta' kif e, hija mhijiex demokratika l-Unjoni Ewropea fi skemi differenti li jinsabu f'dan ir-rapport huma l-pajjiżi ta' daqs medju illi ser jitnaqsilhom xi deputat. L-oħrajn ser jqogħdu jiddettaw kif għandhom jitnaqsu deputati għal pajjiżi medji. Iżda eh, rapporter summa sodisfatti u eh, jekk wieħed ma jkun sodisfatt bin-nuqqas ta' membri tiegħu ma jistax iċaqlaq l-affarijiet, ma jistax ibiddel l-affarijiet. Jekk ngħid illi eh, dan mhux demokratiku qed inkun ħanin magħkom. Issa qed jgħidu li għandna nagħmlu selezzjonijiet il-ħadd sabiex Eh, u wieħed ukoll li jiddetta il-kontenuti ta' xandir politiku jibqgħu sejrinek. Dan mhux din mhux istituzzjoni demokratika imma hija dittatura eletta. Istur Fox, Blue Card, Sur Egnu, les li taċċetta l-mistoqsija Iva minant min Istur Fox. Grazzi President, jina minħabba nuqqasijiet f'dan ir-rapport li qal is-suregnu li identifika suregnu nixtieq ngħidlu jista' jgħidilna kemm ressa emendi huwa fil-kumitat sabiex jitejbu xi ftit dan ir-rapport. Il-preżenza fil-kumitat tiegħi hija li narax qed jagħmlu hemmhekk fil-kumitat u nirrapporta fir-Renju Unit għaliex ħafna persuni fir-Renju ma jifmux x'qed jiġri hemmhekk u l-Partit Konservattiv qed jipprova jaħbi l-affarijiet u jżomm kollox mistur. Ma konċ hawnhekk meta kienet jitkellem imma iva tista' titkellem issa. Sur Egnew. Inti missek kont preżenti fin-negozjati dwar dan ir-rapport, inti kont preżenti fin-negozjati dwar dan ir-rapport. Jiena attendejt għal maġġoranza kbira tal-laqat u ma nħuġ gost dak li nisma fil-laqat jiena nitkellem kważi f'kull laqa u nkun preżenti kważi f'kull laqa eh, Jintom, għattu li kienem unanimita, jiena jek nkun prezenti ma nifvutax bil-plas fl-aħħar vot u soltu nkun sostitut, imma jiena m'għandix eh, il-prova ta' dak li ġara u rrit narġa' narbe xi ftit l-affarijiet. Grazzi l-Onorevoli Scholz. Grazzi President. President, sinjuri, il-proposta il-ġdida dwar l-allokazzjoni ta' siġijiet jiena sejjer napoġġa mhux kullħat ser jagħmel hekk iżda fil-grupp tiegħi. Tlet punti fejn nixtieq nikkritika l-affarijiet l-ewwel għalija mhux aċċettabbli illi il-Parlament ma rnexxilux jagħtina soluzzjoni dejjema għas-siġġijiet fil-Parlament. Din hija ħaġa importanti. Fej ser ikun dawn il-kandidati ewlenin il- l-iskadenzi, l-affarijiet mhux ċari u dan mhux messaġġ tajjeb li qed nibatu. Irridu soluzzjoni li tista' twieġeb lil minu xettiku, lil min qed jikkritika u forsi se tettejn xi ftit il-proċess politiku. F'din il-proposta ta' allokazzjoni ta' siġġijiet hemm problema ċentrali politika kulħadd meċa b'tali mod fejn it-tama illi pajizu ma jintlaqatx. Ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod ta' kif wieħed għandu jġib neħtieġu regoli ċari, trasparenti u metodi illi huma tajbin li huma xxir hawnhekk. Għaliex dwar in-negozjati għal aktar kandidati eh, jidher li hemm bidliet demografiċi għaddejjin bħalissa din mhix soluzzjoni dejjema u misna rajna ma rajna samniħerna biss. Jiena naħseb illi għandna niddeċidu għada illi eh, l-affarijiet għandhom jaġaw jiġu deċiżi fil-Kunsill ukoll. Hemm persuni illi rappreżentaw iċ-ċittadini fl-istati membri u għandhom influenza diretta fuq il-mod ta' kif jistgħu jiffaċilitaw id-dinja fejn qed jgħixu l-persuni. Sunjar Sinclair għandek mistoqsija? Grazzi. Jien għandi mistoqsija l-kollega u tkellem dwar interessi nazzjonali potenzjali f'kull stat membru li ma jixtieqx jitlef tiġu. Kien hemm akkuża wkoll il-kollega tiegħi sur daf illi huwa jista' jkun jagħmel dan għalanijiet politiċi. Il-politiku m'għandux jiddetermina kif jiġu eletti il-politiċi l-Unjoni Ewropea timpjega ħafna burokratiċi U suppost li aħjar il-politiċi ma jagħmlux dawn id-deċiżjonijiet imma jkunu entitajiet indipendenti illi jieħdu dawn il-passi kif isir fil renju Unit. Jiena naħseb illi il-politiċi għandhom ikunu indipendenti fid-deċiżjonijiet tagħhom u awtonomi. Iżda salima limitu aħna qegħdin ninvolvu it-ħassib taċ-ċittadini. Jiena naħseb illi fil-ġejjeni aħna għanna inqisu dawn l-affarijiet ukoll. Grazzi. Bok George, grazzi President. Nishtiq nifraħ li rapporters. Għamiltu bicċa xogħol eċċellenti hawnhekk. Mela ewwel daqqatajn ir-redistribuzzjoni tal-mandati m'għandix timponi problemi imma għandha tkun konsekwenza awtomatika ta' tkabbi stat membru jidħol fl-Unjoni Ewropea u dan l-istat membru għandu dritt ta' rappreżentanza tiegħu. Iżda fil-verità nafu illi il-proċess eh, mhuwiex mingħajr hemm eh, dan it-tentattiv li jkun hemm redistribuzzjoni tal-mandat għabbażi ta' formula teknika iżda fil-verità eh, din hija kwistjoni politika mens. L-ebda stat membru ma jieħu gost jitlef siġġu jitlef la prezentanza u bekk dawk li ser jitilfu ser jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jimminamazzaw it-telf tagħhom. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' kif għandhom jitqasmu il-mandati, il-prinċipju ta' proporzjonalità degressiva hija hemm sabiex jiżgura l-istati ta' daq żgħir u medju ma jkunux zvantaġġati, ma jkunux sottorappreżentati b'mod politiku. Kieku kellhom ikunu sottorappreżentati, il-leħen tagħhom ikun aktar dajef minn kif inhu l-każ u l-istati l-kbar idu nfakruhom illi l-integrazzjoni Ewropea mhijiex ibbażata fuq monopolju tal-akbar stati kieku kellha taħdem l-Unjoni Ewropea bħala entità demokratika mela l-istatus tal-istati iż-żar huwa ugwali u dan irid jiġi salvagwardjat. Nafu ġara mill-istorja tal-Ewropa meta stati kbar jaraw li l-istati żgħar bħala s-satellita tagħhom fejn huma jistgħu jagħmlu li jridu bihom. Regola qed hemmhekk sabiex tiżgura l-istabilità l-istess japplika redistribuzzjoni tal-mandat hemm bżonn ta' ċertu regola regoli hawnhekk il-loġika ta' redistribuzzjoni hija li l-ebda stat mandu jitlef aktar minn siġġu wieħed u fl istess mod il-proporzjonità degressiva għandha tiġi assigurata dawk li jippruvaw jibdlu dawn il-prinċipji fundamentali qegħdin jeddu s sisin bażiċi tal-integrazzjoni Ewropea u bekk jista' jkun illi ħeġġu ċertu sensazzjonijiet kontra l-Ewropa. Grazzi, Sur Martin. Grazie President, wis nibza illi nasar ikolli nessieħeb mal-kunsens mifrux li jilqa dan ir-rapport u jifra l rapporters għal ħidma tagħhom ma kienx faċli imma huma b b'soluzzjoni pragmatika li nistgħu naħdmu biha u li nistgħu nsibu wkoll pożizzjoni fil-żmien fil-waqt tal-elezzjonijiet illi jmiss. Issa soluzzjoni temporanja kif qalu ta' qabli u rapport jaraf li fl-2015 noħorġu b'soluzzjoni fuq it itwal ta' żmien li tista' tapplika fiċ-ċirkostanzi kollha ma jkollniex għalfejn qogħdu ninnegozjaw fost l-istati membri, ma jkollniex għalfejn qogħdu inneħħu u nżidu l-hemm u l-hawn sabiex tat membru kollu wieħed eh, kollu membru sejt uħor kollu wieħor inqas. Dan għandu jkun ibbażat fuq trattati li sejħu għal proporzjonalità degressiva neħtieġu formula matematika li tapplika hekk kif timbidel eh, tinbidel l-għamla tal-Parlament. Tama li l-Kumitat Afko jibda jaħdem dan mill-aktar fis possibbli fil-Parlament illi jmiss u mux sib soluzzjoni pragmatika sena biss qabel l-elezzjonijiet. Minn kħedek l-għal-sur Egnew l-rakkomandazzjoni l-oħra hija li l-elezzjonijiet għandhom isiru bejn 22 u l-24 ta' Mejju 2014, ġifieri mill-ħamis għal ħadd. U nittamaw illi ġala darba dan jintlaqa mill-Kunsill l-Istati membri iva jirratifikaw dawn id-dati għall-elezzjoni tal-2014. Grazzi l-Onorevoli Vertman. Grazzi, President. Rapporters kienu tassew attivi u tawna definizzjoni ċara ta' kif ser jitqasmu is-siġġijiet. Għanna l-prinċipju ta' proporzjonalità degressiva imment li l-prinċipju oħra li għandhom jiġu segwiti hawnhekk skont il-rapporters dawn m'għandhomx ikunu kriterji matematiċi. Ejjew il kol eh, nitalmu l-matematika, nippruvaw nitalmu l-matematika huma jitkellmu dwar soluzzjonijiet pragmatiċi, soluzzjonijiet tal ġejjin għaliex le. Illi bla dubju ta' xejn ser ikunu ta' detriment għall-interess ta' interess individwali ta' ċertu stati membri kieku kellhom jitilfu siġġu minn tagħhom. Senjuri, ejjew ma' ma nemendawx it-trattati b'mod arbitrarju ejjew namlu biċċa xogħol serja u raġonevoli dwar din il-proposta nittama li għada kulħadd jivvota kif għandu jivvota. Grazzi Nissur Ziller. Zieler. Grazzi, President. Bħalissa maħniex nitkellmu dwar il-matematika jew il numru ta' siġijiet fil-Parlament Ewropew, jiena imħasseb dwar il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Spiss eh, nisimaw klim sabiħ dwar il-koezjoni fl-Unjoni Ewropea u nistaħbew wara eh, l-fatt li jemminu kontributur net, eh, reċipjent net, destinatarju net stati membri tilfu 10% mill-popolazzjoni tagħha matul il-kriżi u ma saru ċittadini ta' stat membru ieħor u telfu s-satat ta' rappreżentanza għaliex il-ċittadini tagħhom marru jaħdmu b'mod temporanju band oħra u ma jitilqu mill-pajjiżi minħabba l-prezzijiet u kundizzjonijiet diskriminatorji fl-Unjoni Ewropea. Smajna dwar pagamenti diretti l-lum. Naraw li hemm diskriminazzjoni, hemm diskriminazzjoni fir-regolamenti interni tal-istess parlament hawnhekk. Fl-istess waqt hemm ċertu stati membri illi jibqgħu jiġġieldu jissiltu għal kull siġġu. Dak li għandu xaqsam il-naħa monetarja internazzjonali tagħhom. Irdu noqogħdu attenti meta niddiskutu proposti bħal daw u naħsbu wkoll dwar is-sena 2015. Grazzi Sur Molzer. Grazzi President. jekk naraw il-proporzjonalità diretta fil-mod ta' kif jitqasmu siġijiet tal-Parlament, din hija xi ħaġa li tapplika b'mod speċjali għall-Unjoni. L-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija li ma nwarbux lil pajjiżi żgħar. Jiena naħseb illi t-tnaqqis illi qed jiġu proposti jistaw forsi jidru loġiċi iva imma dan ikunu askapitu tal-istat membru tiegħi l-Awstrija wara l-aħħar negozjati finanzjarji. Jekk naraw il-kas tal-Awstrija, aħna ser ikunu qegħdin inħallsu flus żejda u nitilfu ħafna siġijiet. U ġella darba qed nitkellmu dwar ammonti kbar ta' flus li qed ħallas l-Awstrija sabiex jibbenefikaw pajjiżi oħra li jinsabu fawċ finanzjarju il-persuni fl-Awstrija ser jihdu l-impressjoni li qed iħallsu dejjem aktar imma leħinhom mhux qed jinstema' daqshekk. Fl-Awstrija aħna niftakru s sanzjonijiet illi ġew applikati għalina ħafna żmien ilu imma Insomma, jiena naħseb illi dan it-naqis fis siġijiet ikun sinjal ħażin illi nibatu u jisaxħaħ il xettiġiżmu fil-konfront tal-Ewropa fl-Awstrija. Irdu nibatu sinjal pożittiv fil-Awstrija għaliex hija tagħmel ħafna, l-Awstrija tagħmel ħafna l-integrazzjoni Ewropea b'mod ġenerali. Grazzi Sur Karas. President signori, jiena naħseb illi dan id-dibattitu urina illi aħna neħtieġu formula ġdida formula dejjema għal tassim tas siġġijiet e, kif jidħlu pajjiżi ġodda fl-Unjoni Ewropea. Neħtieġu sistema trasparenti darba l dejjem sabiex jiġu kalkulati tiġi kalkulata distribuzzjoni ta' siġijiet fil-Parlament biex ma jkonniex dejjem e, dan it-taħwit e, kif stat membru, kif stat jidħol membru fl-Unjoni Ewropea. Għaliex dak li qed nagħmlu huwa illi nivvotaw fil-kumitat u dan il-vot jista' jiddeċiedi jekk pajjiż ikollu x'siġġu aktar jew siġġu inqas. U dan jiftaħ il-bibin għal ħafna affarijiet mhux daqshekk ċara, affarijiet mistura li jsiru minn taħt. Għaliex dan il-kalkolu eh, ta' siġġijiet għal kull pajjiż huwa meħtieġ eh, għaliex se tissieħeb il-Kroazja huma jiksbu 11 il-siġġu Eh, minħabba li hemm dan il-limitu ta' siġijiet ta' 751 u 12 il-pajjiż qegħdin jitilfu siġu kull wieħed. Din kienet ix-xewqa politika sabiex jiġi żgurat li pajjiż individwali ma jitilfux aktar minn siġġu wieħed u dan ma sarx bażi ta' evalwazzjoni kieku ġew użati l-ċifru tal-popolazzjoni, ċifri tal-popolazzjoni biss, ikun ikun hemm xi pajjiżi fejn kienu ser jitilfu aktar minn siġġu wieħed u ċertu pajjiżi kienu jżidu s-siġġijiet. L-Awstrija kieku ma kienieċ titlef siġijiet u l-lum kieku konna nsibu ruħna unek nifirħu l-rapporters. U din hija leġittima għaliex ma nivvotawx favur ir-rapport eh, tagħhom. Dan għaddam mill-kumitat u kien hemm vot wieħed biss u lok wieħed biss fejn l-affarijiet ġew mibdula. dan jitlob maġġoranza u iva din tista' tkun il-bidu ta' soluzzjoni dejjema sur karas is-sur daf għandu mistoqsija lik. Sur karas jiena għandi ċertu apprezzament għal dak li jettejt, imma inti tispiega għalix aħna biddilna il-proposta ta' rapporter. Dan għaliex din kienet tikser il-prinċipju ta' proporzjonalità degressiva. Ovvjament, kif qabel, aħna ma nistax ma nistawx nikonsidraw illi kull ħaġa twieġe tirrispetta dan il-proporzjonalità digressiva. Imma wieħed jista' jistenna illi naqsu il-numru ta' ksur f'każijiet bħal dan. Aħna dan ksibnieh fil-vot tal-Komitat Afko. Is-sur Hokmark ukoll għandu mistoqsija li kon Onorevoli Karas. Jag skulle vilja fråga min gode vän Otmar Karas. Jina xtaqt nistaqsi l-ħabib birtijaj sur Otmar Karas nistaqsija sempliċi. Fil-Kumitat Afko aħna bilna dwar il-prinċipju tagħna. Xi fisser dan ifisser illi kull pajjiżi l huma rappreżentati fil-Parlament Ewropew skont kemm għandu ċittadini dan il-pajjiż. Din kienet il-proposta illi aħna se nivvotaw dwarha, issa l-Awstrija li hija rappreżentata mill-Onorevoli Karas ma tridx li din ir-regola tapplika l-Awstrija, tapplika l-Olanda, tapplika r-Rumanija, tapplika l-Franza, tapplika għal pajjiżi l-oħra kollha. Iżda, l-Awstrija rappreżentata hawnhekk illum mis-sur Karas ma tridx illi din ir-regola tapplika għall-Awstrija. Għalhekk għandi mistoqsija għalik. Għaliex id-differenza ta' miljun ċittadin. Għaliex din mandiġ tiġi meqjusa. L-Awstrija għandha miljun ċittadin inqas mill-Iżvezja u intom tridu li jkollkom aktar membri tal-Parlament Ewropew mill-Iżvezja. Għaliex l-Awstrija għandha tkun rappreżentata aktar f'din il-Kamra. Nofs minuta għal mistoqsija, nofs minuta għat weġiba għandek ġiex għandek żewġ mistoqsijiet u għandek għal dastant minuta biex twieġeb. Aziz Gunner. Aziz kollega, jiena ma kont qed nattakka l ħadd kieku smajt nisew. Jim, kont qed nitkellem favur formula fuq medda twila ta' żmien. Issa l-mistoqsija li qed tistaqsini hija waħda illi għandek tindirizza l żewġ rapporters għaliex kull bażi għall-evalwazzjoni jekk inti qed tissuġġerixxi riżultat differenti li ħareġ mill-kalkoli tiegħek, eh, riżultat differenti meta qabel ma dak li ser nivvotaw dwar għada. L-affarijiet hawnhekk mhumiex dwar l-Awstrija imma għandna iva bażi għall-evalwazzjoni. Jiena hekk kont qed nipprova ngħid. Kont qed nitkellem favur ir-rapport oriġinali min-naħa tar-rapporters. Aħna ma konniex qegħdin nippruvaw nattakaw lil ħadd. Dak li qed jiġri huwa xhieda tal-fatt li neħtieġu soluzzjoni fuq meta twila ta' żmien, soluzzjoni dejjema. L-Iżvezja dejjem kellha siġu aktar mill-Awstrija ċifri tal-popolazzjoni huma differenti fl-allokazzjoni il-ġdida il-proposta inizjali kienet differenti mhux għax aħna konna eh, rridu għadin il-proposta imma għaliex dan ħareġ pala eh, riżultat tal-kalkoli li użaw ir-rapportess, kalkoli li aħna mxejna magħhom. Is-Sinjura Gjur. Oui, euh, mes chers collègues, euh, mes propos ne vous surprendront euh, certainement pas. J'estime que le compromis. Aziz collègues, Naħseb illi il-kompromess illi se nivvotaw fuqu għada mhuwiex aċċettabbli kif inhu bħalissa għaliex huwa bbażat fuq test illi qed jiġi kontestat jitkellem dwar il-rappreżentazzjoni proporzjonali l-idejat l-idejat li hemm huma tajbin hemm idejat proporzjonalità iżda xorta mhumiex magħmulin b'mod ġust. Dak illi verament għandna bżonn huwa soluzzjoni trasparenti li tkun ġusta għal ġejjeni. Ir-relaturi tippruvaw eh, jiksbu konsensus fuq dan il-kompromess, iżda jiena nispera li dan ma jiksbuħx żgur għaliex żgur mhux ħajkollhom maġġoranza proporzjonali fil-Kunsill lanqas mistoqsija għal 30 sekonda. Minnaħa ta' Sur Rangel. Ikolli nsaqsik. Taħseb illi tista' tbiddel id-distribuzzjoni kollha kemm hi ta' siġijiet fil-Parlament Ewropew mingħajr ma tbiddel il-Kunsill hemm bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u dak li tridu intom huwa li tneħħu dan il-bilanċ, u toħolqu żbilanċ fil-proporzjonalità bejn il-Kunsill u l-Parlament. Jekk intom taċċettaw fil-Kunsill il-regola federali ta' stat membru wieħed vot wieħed aħna mela mbagħad hawnhekk naċċettaw ir-regoli stretti ta' proporzjonalità. Iżda ma jistax ikollhom ikollok regoli differenti bejn il-Parlament u l-Kunsill. Grazzi. Nixtieq insemmi żewġ punti fit-tweġiba tiegħi. L-ewwel ħaġa ir-rappreżentanza u hemm distakk bejn dak li qed nipproponu aħna għalissa u dak li qed nipproponu għal ġejjieni. Dawn huma żewġ affarijiet differenti u huma paradossali u dan huwa rifless fil-diskors li kellha fil-kumitat. is sinjura Tajn, eżis kollegi l-elezzjoni tal-2014 daqt magħna u għana numru ta' ċittadini kroati li se jizdidu maħna issa. U dan ifisser illi se jkollna namlu kalkoli ġodda għal siġijiet fil allokazzjoni ta' siġijiet fil-Parlament. Issa, il trattat jgħid illi ma jistax ikun iktar minn 751 siġġu f'dar il-Parlament u diġa mstati membri illi mumiex rappresentati kemm supess, iżda mbagħad hemm f'pajjiżi bħal Franza, Renju Unit u Spanja fejn mandom fejn is-sitwazzjoni tagħna hija esaġerata hija huma rappreżentati bil-wis minn taħt. Iżda mbagħad għandek pajjiżi żgħar li għandhom huma rappreżentati iż-żejjed. Iżda ma sanix ovvjament naqslhom is-siġġiet, allura kellna nħartu lejn pajjiżi ta' daqs medju. Aħna ridna li l-Istati membri jaqblu mal-proposta għaliex il-Kunsill irid jadotta mod unanimu u din kienet l unika soluzzjoni possibbli. Is-Sur Hockmark issa. Sur President, fil kumitat tal-Kwistjonijiet Kostituzzjonali aħna qbilna fuq prinċipju u il prinċipju kien illi l-istati membri qed jiġu rappreżentanti rappreżentati hawnhekk fil-Parlament skont id-daqs tal-popolazzjoni tagħhom. U iktar ma jkun żgħir il-pajjiż iktar ħajkollok MEPs għal eh, kull votant. U jien saqsejt il-kollegi tiegħi għaliex differenza fid-daqs ta' iktar minn miljun persuna fil- fil-popolazzjoni tfisser li ħajkollok l-istess daqs ta' l-istess ammont ta' MPs għat pajjiż ieħor. U nixxejn enfasizza illi jiena marċivejt l-ebda risposta. L-unika tweġiba li ksibt kienet il s-sistema hija kienet ħażina mill-bidunet u għalhekk għandha tibqa' ħażina sa issa. Dik kienet l-unika tweġiba li jiena ksibt. Naħseb li hawnhekk kulħadd jixtieq jagħmel l-aħjar ħaġa u dan ifisser li hemm xi ħaġa li hija ħażina mhux qed taħdem sew, mela rridu nirranġawha. Fil-kumitat mela missu għamlu l-aħjar ħaġa. Hemm diversi membri hawnhekk f'din il-kamra li huma li huma mill-Awstrija li mhumiex qed jieħdu l-aħjar deċiżjoni. U għalhekk għaliex il-votanti Awstrijaċi għandhom ikollhom iktar MEPs ehm, jirrappreżentawhom minn iktar minn pajjiżi oħrajn għaliex l-Awstrija m'għandix tiġi gvernata mal istess prinċipju li il kolbilna miegħu. Marċevejt l-ebda tweġiba din mistoqsija l-unika argument li jista' jkun hemm favur l-Awstrija jew l-emenda l-Awstrija kien illi billi bdejna mill-ewwel b'mod ħażin mela għandna nkomplu mixin b'mod ħażin. Din it-tip ta' mentalità jew din tip ta' qatt m'għandha tkun l-istess il-mod ta' kif nimxu, għandna nagħmlu nieħdu l-pass tajjeb u nirranġaw l iżball li hemm. Grazzi Sessur Moreira. Grazzi ħafna Sur President, Aziz kollegi. Il-Kumitat tal-Affert Kostituzzjonali rrit illi joħroġ proposta raġonevoli sabiex jakkomoda l-Kroazja fl-elezzjoniet li l mess sabiex timinizzaw u niprofaw minimizzaw l-impatt fuq ir-rappreżentanza li diġen fil-Parlament. Irridu li jkollna soluzzjoni li tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi. Elezzjonijiet tal-ġejjieni se kollhom jakkomodaw l-stati membri oħrajn. U għalhekk il-Kumitat maċċettax li kunem hemm distribuzzjoni mill-ġdid ta' siġġiet il favur il-pajjiżi l-kbar. Aċċettajna il-proposta ta' proporzjonalità digressiva. Jekk ikun hemm riforma fil ġejjini fil-Parlament aħna edna illi rridu n-konsiderazzjoni u kol il-mod ta' kif ikun hemm il-votazzjoni fil-Kunsill. Ma jistax ikollok żewġ sistemi differenti ta' votazzjonijiet fil-Parlament u fil-Kunsill. Grazzi. Ħafna sa' Sinjura Vikstrom. Grazzi, Sur President. Huwa minnu u loġiku illi pajjiżi żgħar fl-Unjoni Ewropea li għandhom bej wieħed uħor l-istess ammont ta' ċittadini għandhom jiġu rappreżentati bl-istess ammont ta' MEPs. Dejjem kien hemm il-battalja bejn l-Iżvezja u l-Awstrija. Jekk tinsa il-fatt l-Iżvezja għandha miljun ċittadin iktar milli għandha l-Awstrija, jider il-ikun sew illi l-Svezja iżom il-20 MP tagħha u l austria titlef MP wieħed, dan ifisser illi kull MP bimetu ieħor kull qed jirrappreżenta 475 elf ċittadin. Iżda jekk l-Svezja titlef MP dan ifisser illi il-ċittadini fl-Svezja ħajkunu diskriminati għaliex se jkollhom inqas rappreżentanza meta komparati ma' ċittadini oħra fl-Unjoni Ewropea. U jina għalhekk naħseb illi għandna nsegwu l-linja tal-Kumitat meta nvutaw għada. Jekk nvutaw differenti jkollna falliment. Grazzi ħafna, issa is-Sur Brock għal żewġ minuti. Sur President, Kommissarju, Sinjuri, kollegi. Jien nixtieq nagħmel osservazzjoni. L-ewwel qed nirringrazzja liż-żewġ relaturi għal xogħolhom illi naħseb li ma kienx jinvolvi wis pjaċir għaliex kien diffiċli jisibu soluzzjoni. Għaw min qed jugos bir-rapport u hemm min jara dan ir-rapport bħala telfa. Żgur li ma kienx biċċa xogħol faċli. Nippruvaw iżda nużaw is-sens komun tagħna u l-loġiku il-loġika. Jina naħseb illi il-mod kif imxew kien l-aħjar mota kif nista' forsi nigżbu maġġoranza qbil ftin eh, l-awla. Iżda naħseb illi hemm soluzzjoni oħra li kemm ikolli ngħid Illi nitkellmu dwar illi l-Ġermanja titlef possibilment tlet siġijiet. Frizza konna ktibna li l-unika pajjiż illi eh, se jitlef tlet post, tlet siġijiet se jkun il-Ġermanja. l pajjiżi l-oħra kollha jekk jitilfu siġġu jkun siġu wieħed. Meta ikun hemm Iżda nix infakkarkom għalhekk li qedna qed nitilfu s-siġġijiet u xi kultant tista' tagħmel sagrifiċċju u ma tirċevix gratitudni. Jiena nappoġġja lil dawk li qed jitkellmu eh, favur il-bażi ta' proporzjonalità. Iżda rridu nżommu f'moħħna illi mhuwiex il-Parlament biss li jiddeċiedi fuq il-proporzjonalità u l-leġittimità hemm il-Kunsill ukoll irridu nispjegaw dan lin-nies u l-Qorti Kostituzzjoni lin-nies illi din id-deċiżjoni mhix fidejna biss, iżda fidejna u fidejn il-Kunsill. Fil-Ġermanja ikollok Bundestag f'dan il-każ, u għandek sitwazzjoni simili wkoll fl-Istati Uniti. Irridu ngħidu illi ħloqna kondizzjonijiet li jfissru li għanna leċitimità demokratika u għan itkellmu tajjeb favur tajjeb favur iċ-ċittadin. Nirrepreżentaw mod tajjeb iċ-ċittadin. Għal minuta sa is-Sinjura Ulfskog. Grazzi, Sir President, l-ħtieġa għal rappreżentanza mill-ġdid anzi għal dispuzzjoni mill-ġdid tal- siġiet fil-Parlament Ewropew turina illi l-unika mod jew l-unika każ fejn il-prinċipju mhux qed jiġi rispettati kif suppost hija fl-Iżvezja. Dan ifisser li l-Iżvezja se tkun qed titlef wis u ħajt jħallsu iktar minn pajjiżi oħrajn bħal pereżempju l-Awstrija u l-Ungerija. Aħna għadna li dan mhuwiex ġust tal-telf ta' siġġu u kienna kellna wkoll appoġġ mingħand stati membri oħrajn. Il-Kumitat tal-dwar kwistjonijiet kostituzzjonali semawna. U għalhekk issa nixtieq nħeġġeġ lil parlament sabiex jappoġġa il- proposta ġdida tal-Kumitat. Imma ħniex qed nitkellmu biss dwar xi forma ta' teknika kostituzzjonali jew ta' proporzjonalità aħna qed nitkellmu dwar li nkunu ġusti. Nittama illi l-espressjoni kollha li kienaw eh, jimmaterializzaw vot favur ir-rapport għada. Grazzi ħafna issa għal żewġ minuti sur li grip. Grazzi ħafna, Sur President, Senjuri, jina u koll nishtiq nifraħ li żewġ relaturi u ma kellhom biċċa xogħol xejn faċli u nistaw kol u nifhem ukoll il-natura imperfetta li qed jaħdmu magħha sabiex jippruvaw joħolqu dan il-rapport irridu jippruvaw jkunu kemm jista' jkun realistiċi u pragmatiċi. U r-rapport illi preżentaw hija l-proposta l-inqas għar proposta biex ngħidu hekk. L-inqas proposta ħażina li kien hemm. M'għandux ikun hemm iktar minn stat membru li m'għandux ikun hemm stat membri li jitilfu iktar minn siġġu wieħed iżda billi jinġi minn Franza nixtieq ngħid li l-pajjiż tagħna jista' jitqies bħala pajjiż li mhux rappreżentat biżejjed f'dan il-Parlament meta komparat ma' pajjiżi oħrajn. Il-pajjiż tiegħi Franza dejjem qed jikber fil-popolazzjoni tiegħu. U f'dan il-każ jew f'din is-sitwazzjoni ma jidhirlix illi huwa sew politikament illi in-nies jaħtfu opportunità ta' dħul ta' pajjiż ġdid fl-Unjoni Ewropea sabiex jitolbu illi iżidu l-ammont ta' siġġijiet eh, jew l-ammont ta' siġġijiet għal Franza f'din il-Kamra. Jiena naħseb illi nirridu ngħidu b'mod ċar illi l-Unjoni Ewropea jew l-Parlament Ewropej li għandna mis-sena 2014 irrid jaħdem għatih sabiex joħloq sistema ġdida sal-2015, sistema ġdida illi tamela possibbli għal siġijiet oħra li jinataw f'dan il-Parlament sabiex naċċertaw illi jkollna sistema sostenibbli u demografikament ġusta. Irrid ikollna dibattitu istituzzjonali li jieħu konsiderazzjoni wkoll il-kwistjoni delikata ta' kif huma organizzati l voti fil-Kunstill. Issa il sinjura Regner, għal minuta, grazzi ħafna. Sur President, il-relaturi FAFCO proponew soluzzjoni ibranċjata bażi ta' prinċipji li għandhom japplikaw l-istess fl-istati membri kollha. Nitkellmu dwar approċċ pragmatiku u ta' proporzjonalità digressiva. L-Awstrija titlef siġġu u l-Iżvezja lef. Dan ifisser illi l-Parlament Ewropew ma rispettax il-prinċipi tiegħu stess mal-Awstrija u l-Awstrija biss. U l-problema minnaħa tal-Iżvezja issa ġiet eh, infarfrar fuq l-Awstrija. Naħseb eh, jina prezentajt eh, suġġeriment il-relatur naħseb li dak għandu dak li jiġi prezentat l kamra għada għal-votazzjoni. Issa Sur Rangel, grazzi ħafna Sur President l-ewwel net ngħid li brispetta dan ir-rapport dan ir-rapport fil-fatt jieħu approċ bilanċjat u jirrifletti l spirtu Ewropew tal-maġġoranza tal-istati membri. Ħafna il-maġġoranza tal-istati membri jaċċettaw li pajjiżhom jitlef sa' siġġu wieħed u naħseb illi ħadu approċ ġust sabiex nippruvaw kemm jista' jkun nilħu konsensus. Issa bil-kontra ta' dak li qal dak kif qalet is-Sinjura Ragner, ir-rapport ma kienx perfett kellu l-iżbalji jekk tħares lejn ir-relazzjoni bejn l-Iżvezja u l-Awstrija naraw illi l-Iżvezja għandha vantaġġ. Għaliex huwa importanti dan kollu għal pajjiż bħal li m'għandu xejn xieqsam dan l-argument. Naħseb li dak illi jenfasizza dan ir-rapport huwa kriterji huwa li provajna kemm jista' jkun ukoll insegu kriterji oġġettivi. Isu pajjiżi kollha par l-Irlanda u Repubblika Ċeka dawn pajjiżi kollha qed jitilfu siġġu wieħed. Il-proposta li tirres u hawnhekk hija waħda raġonevoli nxin enfasizza dan. Mhuwiex possibbli li nkunu ġisti hawnhekk jekk ma nindirizzawx il-kwistjoni eh, tar-rabta li hemm bejn il-voti, il-rabta li hemm bejn eh, il-Parlament u l-Kunsell f'din il-kwistjoni. Is-Sinjora Tajn resqet mistoqsija jekk tħares lejn il-Ġermanja f'tara l-istat ta' Sarbruken jew ta' Bremen, tara illi huma indaqs, kważ indaqs iżda għandhom 13 il-vot għal 13 il-miljun persuna. Aħna ma rridux situazzjoni ta' dan it-tip. Jekk inħarsu lejn il-Parlament u lejn il-Kunsill u naraw illi rridu sistema bilanċjata u ġusta ta' votazzjoni, din li l-aħjar soluzzjoni nistgħu noħorġu biha. Issa is-Sinjora Gurmaj il-kwistjoni ta' s-sġidi għem hija situazzjoni kwistjoni sensittiva u għalhekk jiena nixtieq insaqs il-kollegi tagħna fil-Kunsil sabiex ikollhom viżjoni iktar wiesa l-mira ewlenija tagħna hija li nkun nil nilqgħu blaħjar mod il-kollegi tagħna mill-Kroazja. Naħseb illi l-approċċ pragmatiku li ġi prezentat min-naħa tar-relaturi huwa fil-fatt l-unika mod li nistgħu nimxu l-qoddim fil-kuntest attwali. U l-unika l-aħjar mod li nistgħu naħdmu palissa u huwa possibli li imbidlu sitwazzjoni kollha kemm jinżid sakemm ma nagħmlux xafel kompleta bejn iż-żewġ istituzzjonijiet Il-kol kem aħna nafu illi l-bilanċ politiku bejn l-istituzzjonijiet ma jiddipendix biss fuq id-distribuzzjonijiet ta' siġijiet fil-Parlament Ewropew. Jekk ħan niftħu din il-kwistjoni mela għanna nqisu ukoll id-drittijiet u kif jiġi rappreżentat il-voti fil-Kunsill Uridu naċċertaw naċċerta li dan kollu isse u sabiex ikollna eh, situazzjoni ċara qabel l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew fl-2014 naħseb li għanna nżommu u appoġġaw rapport dan li għanna bħalissa. Issa, sur eh, Guerrero Salom, naħseb illi il-rapport huwa tajjeb minħabba illi irnexxilhom jikkonvinċu il-Kumitat il komitat il kumitat illi il-rapport huwa wieħed tajjeb u nispera li għada il-Parlament se jaċċetta dan ir-rapport bħala l-iktar soluzzjoni pragmatika u realistika wara kollox dell-approċ pragmatika, dell-approċ pragmatika u iktar importanti mill-aspetti iktar tekniċi li kienu voluti fl-abbozzar ta' dan il-rapport. Dan il-rapport eh, għamil minħabba ħtijġa il illi nallokaw siġijiet għal membri ġodda Kroati. vera illi il-rapport ma jirrispettax kemm jista' ma jirrispettax kompletament il-prinċipju ta' proporzjonalità naqbel ma dawk li semmew dan il-punt. Iżda, jekk inħarsu lejn kif il-sġit huma organizzati u kol anka fil-votazzjoni, sistema ta' votazzjoni hija organizzata fil-Kunsil, naraw li u kol hemmhekk hemm xi problemi. Iżda, naraw li l-istati membri se mhux ħajetil fuq iktar minn siġġu wieħed u jekk nirnexxina nilħu l-konsensus fuq dan żgur illi ħankunu nistgħu nimxu l-qudiem brok pragmatiku mod bilanċjat il-kelima li l-miss, s-sunobel jergħet ħafna, ziz kollegi. L-ewel net, jiena ma minix qed niprofa nimina x-xogħol li jagħmlu relaturi, però il-pożizzjoni fuq il-kompożizzjoni tal-Parlament għal 2014 dwar li tirbaħ jew titlef siġġu wieħed et jimina kemm xejn il-prinċipju ta' proporzjonalità digressiva u l prinċipju li nirrappreżentaw mod ġust iċ-ċittadini kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Dak li qed insaqsu huwa li nagħmlu vot aħna qed nitolbu għal vot favur rapport illi e, huwa soluzzjoni pragmatika sa ma jirrappreżentax 100% il-prinċipju tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-Parlament Ewropew u xejn ma jobbligana sabiex ninaqdu mal-gvernijiet Ewropej fil-Konsil. Irridu nassiguraw illi nagħtu li ċittadini tal-Unjoni Ewropea id-drittijiet demokratiċi tagħhom li qed nagħmlu bħalissa permezz tar-rapport huwa li nimnaw l-fiduċja tal-poplu tan-nies fina u naħseb li dan kollu qed jimmina fil-fatt il-prinċipi demokratiċi, il-rapport qed jimmina l-prinċipi demokratiċi tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Issa il-proċess natu l-proċess tal-catch TI. Esattamente quando se cumpla un minuto, de manera che podamos dar la palabra a... Ħanejdilkom meta tispiċċalkom il-minuta biex bekk ikun hemm aktar nies li jistgħu jitkellmu taħt il-proċedura tal-catch TI. L-ewwel kelli. Sean Kelly jogħġbok. Oġbuni r-relaturi ma maġobniex ir-rapport rridu naraw proporzjonala digressiva. Iżda fil-verità aħna għandna disproporzjonalità hawnhekk. Għaliex l-istati membri speċjalment dak li għadhom żgħar għadhom ma jafux kemm ħajkollhom MEPs għalkemm fadal sena biss l-elezzjoni. Dinja diskriminatorja, speċjalment mal istati membri żgħar. Bidu ħarsu lejn 2013 imma sal-2015 ridu nkunu nakkużat x'se jiġri skont il-popolazzjoni minħabba tkabbir fil-popolazzjoni. Għanna komunitajiet fl-Irlanda ta' Tramuntana. Irrid ikollna numru minimu ta' MPs mhux għal kull stat imma għal l-ammont ta' ċittadini rappreżentati mill-MPs dawn l-affarijiet kollha rridu nħarsu lejhom b'mod ġust mod indipendenti. Grazzi. Grazzi il-kollega tagħna Brendegast. Jiena ħan itkellem biex il-gvern Irlandiż juża l vita tiegħu fil-kumitat għana naftit siġijiet minn 750 U aħna maċċan man nġvuċi, specialment fil-proposti tal-pak. Wirden ħarsu lejn il-nefqa koll tal-22 komitat differenti fil-parlament. U rritu kolna anka tal-minoranza bħal tal-Irlanda li jirdu jinstemaw. Jekk ħarsu lejn id-99 siġu u t-tnejn li għandha l-Irlanda, l-ura etnaraw diskrepanza. Qed nitlob lill-Irlanda biex tuża il-vito għaliex din mhijiex demokratika u ġusta. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kollega Lunicek. Sur President, nista' nifem ir-raġunijiet minħabba li diħla l-Kroazja, imma rridu nsibu soluzzjoni. Di soluzzjoni miex waħda daqshekk tajba li ħatilqa l-sati membri kollha. Rridu nħarsu lejn in-noqqasijiet fil-regola li għandna bħalissa, rridu nsibu kompromess. Li waslet ukoll għal inġustizzi postijiet oħra bħal lafko. Bħalma qalu anke kollegi oħra tqamli. Vot wieħed huwa xorta importanti eh, da hawnhekk għandna inġustizzja fin-numru ta' siġijiet anke fil-qasam tal-Iżvezja. U nħarsu nispera li nsibu soluzzjoni bejn l-Iżvezja u l-Awstrija u nispera jkun hemm votazzjoni tajba għadha wkoll. Grazzi Sur Martin Gerard. Grazzi President Il-partit tiegħi fir-Renju Unit tal-Indipendenza se jkollu numru ikbar. Fil-fatt huwa tieni post fl-2009 fir-Renju Unit. Jekk inħarsu il-Parlament għal-2014 nixtieq nagħmel xi tbassira hawnhekk. Dan il-partit tal-Indipendenza se kollu l-ikbar numru ta' MPs. Dan għaliex il-popolazzjoni eh, Ingliża eh, ma tantx tħares tajjeb l-Unjoni Ewropea. Twassal ukoll li titneħam l-Unjoni Ewropea l-Renju Unit. Grazie ħafna. Sur Ferreira. Grazie President. Skont il-loġika ta', ta dan ir-rapport fuq il-Parlament. Aħna mhux se jkollna eh, stati sovran indipendenti jekk ħanibqgħu sejrin hekk. Se jkollna kumitat li jkun immexxi mill-ikbar pajjiżi u l-oħrajn ikollhom jimxu warajhom il-pajizi żgħar u medji se jkollhom jinxu ma' sistema minħabba dawn il-proposti. Pajizi bħal Portugal li hu parti mill-pajizi żar u medji għandhom jibbenefikaw mill-reprezentazzjoni kif suppost. U ma ma ħajispiċċaw ma jkollhomx effett fil-Parlament Dimmi, timxiex ma' demokrazija tal-Unjoni Ewropea, hemm għażliet oħra li nistgħu nimxu magħhom. Nispera li nimxu mal-lamon ġust anka l-pajjiżi żaru medi. Sir Sinclair. Sinjura Sinclair. Grazzi, Sur President. Demokrazija mhix perfetta, ma rrid ikun hemm protezzjoni għal pajjiżi żgħar. Nixtieq niformakom il pajjiżi Renju Unit mhuwiex rappreżentat biżejjed. Fil-fatt jiena nirrappreżenta reġjun il-West Midlands fejn hemm 5 miljun persuna. Iżda fl-aħħar elezzjonijiet intażilna sitta minna. Ġifieri għanna ħafna pajjiżi, għanna anka MPs Maltin eh, u tal-Lussemburgu li għandhom popolazzjoni ta' 9 miljun u kol għandhom sitt MEPs Jiena eh, aħna aħna rridu naqdu 5 miljun persuna meta MP minn Malta u mill lussemburgu jrid jaqdi biss 500,000 persuna. La signora Bacescu. Signora Bacescu. Grazie ħafna. Din is-soluzzjoni tikkastiga lil xi stati membri partikolari, mod partikolari ir-Rumanija. Il-pajjiż tagħna huwa diskriminatu din ir-riforma kellha tipproponi sistema differenti ta' tqassim ta' siġijiet fost l-istati, numru ta' siġijiet eh, bħal dan ta' dan it-tip ma jistax jinbidel meta l-istat isir membru tal-Unjoni fil-ġejjeni irridu nsibu formula alternattiva li ma tolqoġ biss ċertu stati, imbagħad irridu nagħmlu verifika tad dejta demografika. Ir-Rumanija fl-aħħar ċensiment tal-2011 rajna illi ħafna persuni ma eh, ġewx koperti mill-autorità ta' ċensiment kien hemm differenza ta' aktar minn miljun eh, persuna bejn eh, l-istimi tal-bidu mbagħad id-dejta aħħarija tal-2011 grazzi. Signora Vacescu, tiene la palabra. Grazzi ħafna, Signor Basisco. Is-Sur Castello. Sur President, bħal kollegi Irlandiżi tiegħi aħna ma nistgħux naqblu ma' din il-proposta li naqsu numru ta' siġijiet minħabba eh, id-dħul tal-kroazzjoni. Dan għax tmur kontra il-proporzjonalità digressiva il-sati membri zar u medja għat isofru minħabba l-pajjiżi il-kbar. Dawk il-pajjiżi li għandhom popolazzjoni jizar għandhom ikollhom ehm, ehm, rappresentazzjoni favorevoli ta' siġijiet L-Italja għandha aktar eh, rappreżentazzjoni minn Spanja, per eżempju. Aħna ħajkonna siġġu inqas. Meta aħna eh, u anka mill-Finlandja u l-Kroazja. Dan kollu qed jimplika illi ir-rappreżentazzjoni tal-Irlanda ħajna jitnaqqas anke fit-22 kumitat. Grazzi. Is-sur Overmaj. Grazzi, President. La darba nilqaw il-Kroazja ħajkonna nerġgħu nivvalwaw eh, il-kompożizzjoni tal-Parlament. M'għandniex raġuni għal dan tas siġijiet iva l-Awstrija ħad s-sġu. U dan kollu eh, spjegat fir-rapport Ovvjament, ma konniex loġiċi għal kollox, għaliex kieku konna nimxu b'mod razzjonali, l-Awstrija għandha titlef siġu. Jekk inħarsu dan il-kriterji, dak li għandna nagħmlu huwa li nħarsu lejn kemm huma attivi il-membri. Grazzi ħafna, għaddu sa' Sur Mitchell. Grazzi, nixtieq ngħid illi aħna qegħdin nitolbu ħafna. Realtà li għandna qudiemna hawnhekk u li aħna li aħna irridu nimxu mal-prinċipju, ħansa din il-mistoqsija. Għaliex għanna bżon 751 siġġu, dan huwa l-ammont massimu li kikun naħu wieħed minn kull pajjiż u naqsu eh, b-27 siġġu mela l-ura nista nilqa din il-proposta. Iżda qed nitkellmu fuq 15, 13, 12 f'din il-proposta u l sena dejjem qed tikber din mhijiex ħaġa ġusta. Il-prinċipju tal-proporzjonalità aggressiva għandu jimxi miegħu aħna rrid aħna ma naħsbux li din hija idea tajba. Grazzi, għalaqna il-proċedura tal-kax tija jawnek. Nishti anka reazzjoniet tal-relaturi jider li wieħed minnhom mhux qed hawnhekk. Naddil kelma lis sur Galtieri. Erba' minuti lis sur Galtieri. Grazzi, President. Grazzi l-kollegi kollha illi intervjenew fid-dibattitu illi taw il-kontribut tagħhom u u rew jiena naħseb koll li u rew kemm eh, kellna biċċa xogħol diffiċli djemna. Nishtiq nirringrazzja lill-Onorevoli Rangel u il-kollegi minn dawk il-pajjiżi illi anke jekk tilfu siġġu minħabba din il-proposta imma fehmu l-ispirtu tagħha, il-loġika tagħha, il-ħsieb waraja. U bekk taw ukoll il-kontribut tagħhom sabiex l-ewwel fażi ta' proċedura tirnexxi, proċedura li kienet komplikata u diffiċli. Jiena naħseb illi d-diskussjoni u rietna biċ-ċar għaliex il-kompitu illi kellna kien wieħed diffiċli. Ta' min wieħed jiftakar li d-demokrazija Ewropea hija msejsa fuq il-prinċipju ta' rappreżentanza doppja ta' ċittadini u dik tal-istati. U dan il-prinċipju huwa aktar komplikat minħabba l-fatt illi mhuwiex possibbli fir-realtà illi eh, tqassam dawn iż-żewġ prinċipji li jkollok kamra li tirrappreżenta l ċittadini b'mod eh, proporzjonali u kamra oħra li tirrappreżenta lill-istati dawn il-prinċipji jridu jitħaltu, jridu jgħixu eh, biex xulxin fiħdan il-Kunsill u il-Parlament fiż-żewġ tikmamar. Anke r-rapport bejnietom irrid ikun bilanċat, bilanċ illi ma nistawx nistabilixxu mod astratt u fuq naħa waħda biss imma li jkun il-frott ta' proċess storiku ta' eh, piżijiet u kontrapizijiet eh, li Eh, allokaw ċertu pis l siġijiet tal-Parlament u pis partikolari lill-Kunsill. Ja realtà li għandha naħad differenti u komplikata u bekk nitlob lill kollegi għodu attenti xi jgħidu. Il-kollega Vertman talbet illi kunem soluzzjoni matematika, nixtieq infakkara illi eh, soluzzjoni matematika prinċipali illi aħna daħħalna fl-annestana li l-pajis taħħal Awstrija kien inaqsila tlett deputati, tlet membri tal-Parlament Ewropew anka l-proposta Cambridge, il-proposta parabolika, il- il-formuli matematiċi attenti meta toqgħod titkellmu dwar dawn il-formuli, l-istess nixtieq ngħid il-kollegi tal-pajjiżi aktar kbar, tal-pajjiżi il-kbar illi huma jixtiequ illi ikollhom iridu li jkollhom żieda fil-siġijiet tagħhom u naħseb li dan id-dibattitu U rihom illi onorevoli Bellier mhijiex problema fl-unanimità tal-Kunsill imma hija l-kapaċità ta' dan il-Parlament eh, fiħdanu illi jisib sintezi u ma jagħtix biss il-loġika li dawk il pajizi l-kbar illi jimponu l-affarijiet fuq il pajizi iż-żgħar idun nsibu qbil mifrux. U jina naħseb li il-prinċipju li ħadd ma jgwadanja ħadd ma jitlef aktar minn siġġu huwa l-inqas gravi, l-inqas imperfett. U anke jekk forsi hemm xi soluzzjoni illi b'mod eh, unilaterali tista' tidher aħjar, imma meta niddiskutu hawnhekk din il-plenarja fejn kulħadd huwa rappreżentat. Turina illi le dik il-proposta setet forsi ppreżentat problemi akbar mill-proposta tagħna. Mbagħad eh, aħna f'dan id-dibattitu dedikajna ħafna ħin għal kwistjoni bejn l-Awstrija u l-Iżvezja jiena nista' nifhem u nirrispetta l-pożizzjoni tal-żewġ rappreżentanti min-naħa ta' żewġ pajjiżi nifhem li kwistjoni delikata. Eh, jien nixtieq infakkarkom xi ħaġa partikolari, mhux biex indajjef din il-ħaġa, imma l-Iżvezja kisbu żewġ siġijiet aktar u nifutaw kif nifutaw. Għada ħadd minnhom muħa eh, jeleġġi anqas minn deputat iktar meta imqabel mal-elezzjonijiet tal-2009. Ovvjament, Jena, nista' nifhem li ħadd ma jieħu gost jitlef Siġu. Jiena naħseb li din il-ħaġa nistgħu narawha minn żewġ naħat. Il-punt di vista tal-proposta oriġinali kien hemm loġika frott ta' kompens fejn l-Ungerija tilfet wieħed u mhux tlieta jew tnejn. U l istiġu jitneħħa mill-Iżvezja. Din hija l-konsegwenza tal-mudell fuq żewġ naħat. il-kellem jinqatalu l-mikrofonu. Interessanti debatti, se lo cerramos. Grazie ħafna, ħna nalqu dan id-dibattitu għawnek, il-votazzjoni tittieħed għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport mis-Sinjura Bows fuq il- l-accounts tal-sistemi nazzjonali u reġjonali. Naddu l-kelma lis sinjura Bowes li hija r relatur tagħna.